finanzjarju li ma jiggarantix eh, l-addizzjonalità imma ħaj ħaj sostni l ppr e, l-PPEs, e, l-PPPs u anka ħaj jidħol ukoll fil-industrija tal-armi. ħaġa li ma naqblux magħha. Grazzi, Isul Ferjas, il-kellim Nimes. Grazzi, President. Kollegi, l-ewwel ħaġa. Grazzi l-kollega tiegħi għax-xogħol tiegħu fuq dan il-fajl eh, tal-investiju dan għandu joħloq iktar ġustizzja u stat eku ġust. L-Unjoni Ewropea għandha qudiema perjodu fejn l-ammont ta' ta' investiment huwa importanti. Il-Bank ta' Investimenti Ewropew għandu rwol importanti u nirrikonoxxu l-xogħol tajjeb li sar minn din l-organizzazzjoni bi snin ta' esperjenza f'dan l-ambitu. Hemm bżonn ikun hemm fondi suffiċjenti għal priorità biex nwiġu għal prioritajiet tagħna. Dan jagħmilha possibbli biex stati membri bħal Portugal li kollhom iktar opportunitajiet iktar opportunitajiet biex e, iwettqu proġetti li u ma jkunux jiseru fuq il-finanzi pubbliċi. Għanna bżon naħdmu qatih biex nissiltu kontra tibdil fil-klima, tkabbir jekk msejjaħ blu, permezz tad diversità. Dak dejjem kien parti mill-programm. Grazzi l-kellimni jmiss taħt il-KHDI. Grazzi ħafna, Signora President, Sinjuri Prezenti, l-InvestEU tista' tkun pass importanti, xprun importanti ta' investiment f'dawk ir-reġjuni li għandhom bżonn trasformazzjoni fl-enerġija u l-ispiża fuq it-tibdil fil-klima tiddaħħal fil-programmi ġodda qed naħseb fi bidla teknoloġika eċetera. Imma fit-test tal-Kumitat Libi dawn l-anijiet ma ġewx infasslin kif suppost allura mistoqsija tiegħi u possibbli illi ninvestu eh, f'dal programm ġdid fir-reġjuni tal minieri fejn trasformazzjoni tal-enerġija għaddejja bħalissa eh, eh, politika tal-klima hija waħda mill-politika l-iktar kbar tal-Unjoni Ewropea u dak l-istati membri illi jużaw il-faham pereżempju fl-enerġija tagħhom fit-taħlita tal-enerġija qed għandhom qudiemhom spejjeż kbar. Allura Jiena mħasseb dwar dan, grazzi ħafna. l onorevoli Membri li jmiss taħt il-KHDI, grazzi ħafna, Sinjura Ċe. Nifraħ li Sur Fernandez fuq ix-xogħol eċċellenti tiegħu, anke s-sur Katajna ninsellimlu tal-preżenza tiegħu fostna u iżjarat tiegħu li stati membri bis-suċċessi tal-EFSI tal-EFSI irri issa qed niżviluppaw dal-programm qegħdin naħdmu fuq l-EFSI u l-preparazzjoni tal-proġett huwa importanti ħafna. U tallimna il-proġett li għandna fl-istati membri huwa importanti ħafna biex wieħed jipparteċipa f'dal programm. Għalhekk aħna għandna bżonn niġlu l-attenzjoni biex nagħtu iktar għajnuna u biex ninvolvu l-istati membri żgħar minħabba ikunu jistgħu jipparteċipaw dal programm It-tieni ħaġa importanti oħra hija li ir-riski li niffaċċjaw iktar riski. Aħna għandna wkoll niffinanzjaw iżjed innovaturi u startups għax dan iżid l-ekonomija u jtejjeb l-iżvilupp. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Issa l-kelma tmur għas-Sur Katajnen, Kummissarju mbagħad ir-Rapporter. Onorevoli membri, grazzi ħafna ta' da' debattitu inkoraġġanti ħafna u tajjeb nixtieq forsi nindirizza xi tħassib jew mistoqsijiet jew kummenti li smajt. L-ewwel ħaġa rrid ngħid l EU Fund hija eh, fond xprunat mill-politika Mnix qed ngħid li l-proġetti jintażlu politikament le xejn, dawn jintgħażlu skont il-kwalità tal-proġetti u dwar jekk l-efsi tistax verament toħloq xi valur miżjud. Imma l-idea hija li tindirizza politiki bħalma nindirizzaw it-tibli fil-klima jew intejbu d diġitalizzazzjoni jew inżidu finanzjament għall-SMEs illi qed iħossu li hemm nuqqas ta' finanzjament fl-Istati membri. Dan hu li qed infisser li hija iktar xprunata mill-politika. It-tieni, l-investiju ħadd mu qed jiġi sfurzat biex juża, jekk iridu jużawha, imma anke bil-kontra inti tista' jkollok finanzjament eh, ta' mill-EFSI jekk tapplika liha. It-tielet element hija li l-idea tal-EFSI hija fuq il-likwidità u flus eh, min-naħa tal-privat li jintużaw eh, biex jinħolqu l-impjiegi bil-impoġġu 13 l-istrument politiku għandu jkun ċar li min-naħa tal-utent l-investiju tkun iktar user friendly. M'għandek bżonn tkun taf il-fondi il differenti u l-dettalji ta' kull wieħed minn dawn il-fondi. Kull m'għandek bżonn tkun taf li għandek l-investiju, il-fond investiju li tista' tużax eh, għal finanzjament differenti għall proġett tiegħek. U dit taħlita jew li qed impoġġu flimkien il-daw 13 il-font qed impoġġu daw is-servizzi kollha mill-utent min-naħa tal-utent li napplikaw dawn il-fondi jsir iktar faċli. Aħna qed nallokaw 25% tal-garanziji skont it-talba minn istituzzjonijiet finanzjarji mill-Bank mill-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ċentrali Ewropew huwa imsieħeb tagħna. Dal-bank mhux kapaċi jew ma jridx investi il-proġetti il kollha. Allura Jiena nemmen li d-25% ta' allokazzjoni tal-bank ħadd toħloq valur miżjud. Xizjed. Nixtieq infakkar ukoll lill-onorevoli membri kollha jekk inti tkun interessat li tara s-suċċessi tal-FC, idħol fil-website tal-FC, tkun faċli jekk tiggooglja FC hemm kollox li ġie ffirmat u msemmi u tista' tikklikja pajjiżek u għandek lista ta' proġetti li diġà ġew firmati fil-pajjiż tagħkom. l fc mhix tweġiba għal kollox u lanqas l-investiju mhix se tindirizza kollox il-proġetti probabbli kollha tad-dinja. Imma hija żieda hija għodda ta' investiment li ħad ikkontribwixxi għat kabbir ta' impjiegi u tagħmel affarijiet iktar sostenibbli. U tagħti iktar valur miżjud lil soċjetajiet lill benessri tas soċjetajiet tagħna. Il-punt aħħari fuq lefsi. Ħaġa waħda li lili tamilni partikolarment kuntent biex nara meta nara s-suċċessi tal lefsi huwa il-pajjiżi li verament gawdew. Araw il-GDP Għandek il-Greċja li hija l-ikbar utent, u mbagħad l-Estonja, u t-tielet post il-Portugal, ir-raba Spanja, il-ħamsa Litwanja, u nkun ibqgħu sejrin għandek il-Bulgarija, il-Polonja u l-Italja fl-axar post. Il-finanzjament prinċipali mar fil-pajjiżi u reġuni ta' dawk il-pajjiżi li kellhom eh, limitazzjoni finanzjarji u meta naraw il-kwalità tal-proġetti huwa impressjonanti għax la fejt it-tejbu minn meta bdejna l-efsi u jina żgur għandi fiduċja li l-investi ju tagħmel iżjed. Grazzi lilek. Issa, se jibdew ir-rapporters, jibda Sur Fernandez bat Sur Gualtieri. Grazzi, jiena nixtieq nirringrazzja lil kull min ikkontribwixxa għal dan id-dibattitu. Jiena kont verament interessat eh, nisma dawn il-fuċijiet jitkellmu eh, kontra l-investiment privat. Eh, allura min joħloq l-impjegi? SMEs mod partikolari, Zgur li dan il-fond għandu jintuża mill-awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali wkoll, jiġifieri huwa valur miżjud, strument żejjed illi se jistimula l-investiment, speċjalment f'dawk il-postijiet fejn hemm fallimenti fis-suq. U allura kif nara jiena hija xi ħaġa inkonċebibbli assolutament li jixtiequ aktar impjiegi fl-ekonomija tagħna li jkunu kontra dawn l-istrumenti li joħolqu l-impjiegi. U eh, fuq dan kollu dan l-istrument jgħid bl-inklużjoni. Għanna tieqa soċjali hawnhekk u tieqa fuq l-SMEs. Jiġifieri huwa importanti li nies ma' jitħawdux. Barra 700 biljun euro illi nixtiequ nimmobilizzaw b'40 biljun ta' garanzija l-istati membri jistgħu jużaw l-Invest iju e billi jipprovdu garanzija addizzjonali mill-fondi strutturali. U dan il-proporzjon huwa tal-istati membri. Huma jistgħu jimmobilizzaw l-investiment b'rating ta' AAA biex bekk ikunu jistgħu jsolvu problemi mingħajr ma joqogħdu jaħsbu fl-għajnuna statali. U allura l-istati membri jistgħu jużaw din il-parti tal-proġett biex eh, jiffinalizzaw, jiffinanzjaw parti mill-proġett. U jiena nispera li se jkun hemm maġġoranza favur l-investimenti, favur l-impjiegi u favur il kompetitività Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu inwettqu il wediet li għamilna wkoll fit-tibdil tal-klima. Grazzi ħafna, Onorevoli Fernandez, issa Nirringrazzjaw is-Sur Gualtieri għal Grazzi ħafna naħseb kien diskussjoni tajba ħafna li tirrifletti l kunsens wiesa ta' dan il-Parlament viżavi t test li ġie approvat miż-żewġ komitati ekon u budget. Naħseb kif ħareġ ukoll mill-intervent tal-Viċi President Katajnen għandna quddiemna proċess pożittiv dejjem jikber. L-EFSI kien suċċess imma żgur mhux forsi ma setax jisfrutta ma, set, ma kienx jaf jisfrutta l potenzjal kollu dak li huwa l-investiment u l kapaċità li jagħmel tajjeb għad diskrepanzi tas suq. Invest EU kif ġie propost mill-Kummissjoni kif huwa mtejjeb ukoll mill-Parlament nemmen jasal għal bilanċ tajjeb bejn orjentazzjoni ta' politika, flessibilità, granulalità u fl-istess waqt ekonomija ta' skala. Ovvjament ħaġa fondamentali ċertezza fuq ir-risorsi u għalhekk nawguraw illi l-MFF se tkun tista' twieġeb għal tisħiħ kwantitattiv kif ukoll titjib kwalitattiv li aħna għamilna bit-test tagħna Invest EU. Il-grupp tagħna se jirrispetta ovvjament il- Eh, Rizultat tal-kumitati u jittama illi emendi illi jistgħu jpoġġu eh, f'dawl ħażin dan it-test ma jiġux votati biex hekk ikollna sostenibilità tal-Parlament kollu kemm grazzi. Grazzi ħafna Sur Gualtieri u bekk aħna nagħlqu dan id-dibattitu. Il-voti seħħ għadha. Issa. Jiena nixtieq nilqa lill-Kummissarju Malmstrom u nixtieq nirringrazzja Sur Katajnen qabel ma jitlaq. Mela, issa, id-dibattitu li jmiss huwa dibattitu konġunt l-implementazzjoni ta' ftejmiet ta' kummerċu ta' assoċjazzjoni fl-Amerika Latina u se nitkellmu fuq żewġ eh, pajjiżi, il-Kolumbja u l-Peru il-ftehimiet ta' kummerċ mal-Kolumbja u l-Peru u s-sur Santiago Fisa Sajsela huwa il rapporter it tini rapport se jkun ir-rapport ta' implementazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali. Ir-rapporter tagħna hemmhekk huwa s-sur Reimer Böge. Mela nibdew bis-sur Santiago Fisa Sajsela għal-minuta. Grazzi ħafna l ftehim kummerċjali li ġie fermat fl-2013 mal-Kolombja u mal-Peru mill-Unjoni Ewropea japplika wkoll għal dawn l-aħħar ħames snin u qegħdin naraw e, tkabir ukoll ta' relazzjonijiet u nistgħu ngħidu li dan ikun ftehim vantaġġuż għal kulħadd li mar lil mistennijiet strettament kummerċjali tagħna għabbażi ta' valuri, regoli, standards internazzjonali b'mod pożittiv ħafna. U għalhekk dan huwa strument li jippermetti li nikkonsolidaw l-istrateġija tagħna mal amerika t-isfel, importanti għall-Unjoni Ewropea u l-ftehim kummerċjali kontribwixxew ukoll għal stabilità ekonomika, diversifikazzjoni, modernizzar tal-importazzjonijiet fil-Kolombja u Peru għalhekk huwa importanti dawn il-pajjiżi biex ikun hemm suq ta' referenza barra mill-Amerika t'isfel jippermettu wkoll diversifikazzjoni tal-esportazzjonijiet tagħhom. Dan il-ftehim kontribwixxew ukoll għal modernizzar eh, tal-esportazzjonijiet tagħhom u dan kien għall benefiċċju tal-SMEs tagħhom għal kumpaniji wkoll Ewropej dan kien ifisser ukoll aċċess aħjar għal dawn is-swieq eh, għat per pereżempju għal kull xkil bilaterali kummerċjali għalhekk nikkonsidra li dan huwa kien mezz effiċenti ħafna mill-parti tal-Stati Membri u Kommissjoni biex hekk l-SMEs tagħna jistgħu jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tagħhom illi jġibu magħhom f'temiet kummerċali bħal dan. Għalhekk għandna Eh, valutazzjoni pożittiva biex insibu soluzzjonijiet għal kull xkil eh, kummerċali li jeżistu, speċjalment pereżempju għal settur fitosanitarju għax hemm ħidma li għad fadal x'jamlu l-Kolombja u Peru biex isolvu esempio problemi parti ċertifikazzjoni ta' pereżempju prodotti tal-laħam, tal-ħalib, eh, tal-doks jew il-taxxa fuq l-importazzjoni ta' pereżempju l-alkohol. Walek il-ftehim koll en ħafna biex għat imbottatura lill kooperazzjoni bejn il-pajjiżi, speċjalment f'suġġetti kummerċjali u tal-iżvilupp sostenibbli u lan huwa illi naħdmu biex negarantixxu li ġijiet internazzjonali fuq ix-xogħol fuq l-ambjent jiġu implementati kif suppost Kien hemm ukoll roadmap u l-ftehim serva eh, biex inkunu nistgħu naħdmu fuq eh, kwistjonijiet soċjali u ambjentali. Kien hemm ħafna progress um, ehm, naħa ta' Peru u Kolombja imma tfadal triq eh, x'naqbdu għall-futur u biex hekk niggarantixxu l-libertà ta' assoċjazzjoni, id-dritt tal-collective bargaining, il-kondizzjonijiet tax-xogħol, il-xogħol informali tat-tfal jew kwistjonijiet tal-ambjent. Għalhekk jiena nixtieq nifraħ lill-Gvern ehm, ta' Kolombja għal dak li għamel biex qed il-gerilja tal-Fark u fit-30 ta' Mejju rikonoxxejna r riformi wkoll li kien hemm fil-pajjiż. Anki fil-Peru qed javvanza sew skont il-qafas tal-OECD. Qabel ma nagħlaq nixtieq infakkar dan il-ftehim huwa wkoll inkludu Bolivja u l-Ekwador għal raġunijiet politiċi ma kinux qed jinnegozjaw u naf li ekwador ukoll talab fl-2015 imħabba l-benefiċċji li dal ftejim kieku ġab l-ekonomija tiegħu. U għalhekk aħna għandna bżonn nħeġġu dawn il-pajjiżi ħbieb tagħna biex jaħdmu fid-direzzjoni tajba biex jtejbu l-istrutturi tagħhom għalhekk nifraħilkom ħafna ehm, bħala eh, Kolombja u Peru. Grazzi ħafna. Gewda t-soli t-tamparanċojem. Nejt pertizani. Grazzi l-Onorevoli Böge. Signora President, Kummissarju, kollegi. Dan ir-rapport fuq l-implementazzjoni tal ftejmit ta' kummerċu u assoċjazzjoni ma' l-Amerika Latina huwa rapport li ġie adottat fil-Kumitat Internazzjonali tal-Kummerċ u eh, dawn il-ftejmiet huma strumenti importanti fil-relazzjonijiet ta' kummerċ imma huma wkoll strumenti li jistgħu joħolqu stabilità f'din id-dinja li dejjem tinbidel. F'dan ir-rapport hemm affarijiet pożittivi, però hemm ukoll fuq x nirriflettu xi punti kritiċi wkoll. Irrid ngħid mill-bidunet illi dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni huwa magħmul minn tliet pilastri. U sfortunatament, għalkemm il-pajjiżi kollha jaqblu, sissa tlieta stati membri għadhom ma rratifikawx il-ftehim. Però dan idajje fil kredibilità ta' l-Unjoni Ewropea. Meta aħna qegħdin naħdmu ma' msiba minn kontinenti oħra, Aħna nkunu qegħdin nippruvaw eh, immexxu dawn il-ftejmiet ta' kommerċu u assoċjazzjoni li ma nifirmawhomx u ta' dannu għalina. Nispera li dawn it-tlet stati membri li qed nirreferi għalihom se jieħdu ratifikazzjoni b'mod serju sabiex hekk aħna ikollna relazzjoni bilanċata bejn il-pilastri fuq id-dialogu politiku u l-pilastri l-oħra wkoll. Issa, dan huwa ftehim reġjonali. Hawnhekk qegħdin nindirizzaw pajjiżi fl-Amerika ċentrali. Il-koll eh, nindirizzaw sfidi speċifiċi tistgħu taraw dan fil-figuri li għandna qudiem hemm pajjiżi fejn il-volum ta' kummerċ fl-aħħar snin żdied mod sinifikanti u hemm pajjiżi fejn il-proċess fil-fatt miexa ħafna iktar bil-mod Skur li hemm vulnerabilità biex nagħmlu bidla jekk tħares pereżempju lejn il-Kosta Rika flimkien mal-Panama u l-Gwatemala. Hemm bidliet eh, fix tal-Asja illi qed ikollhom effett ukoll fuq dak li hemm mal-Kosta Rika. Naqas il-kummerċ minn dak il-att. Qegħdin naraw li l-imsieħba u l-Unjoni Ewropea dejjem kellhom lok biex jisfruttaw l-ispazju għal dawn l-FTAs. Jiena naħseb li għandu jkun approċċ aktar kumpless f'dawn il-ftehimiet, importanti wkoll li nżommu f'moħħna illi ċertu waqsma jridu jkunu diskussi aktar fid-dettall, qed nitkellem mod partikolari dwar il-qasam tas-servizzi. Kummissarju, naħseb eh, inti taf li hemm bżonn ta' azzjoni f'dan il-qasam ukoll. Importanti li l-istati kollha jirratifikaw il-ftehim ambjentali u l-ftehim nazzjonali qed naħseb mod partikolari dwar il-ftehim ta' Pariġi. Żgur li hemm lok għal aktar xogħol fuq il-konvenzjonijiet tal-ILO pereżempju. Per eżempju, m'għandniex nitilquh dan ix-xogħol. L-Awstrija, il-Belġju u l-Greċja fl-aħħar għandhom jirratifikaw dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni. Grazzi ħafna u issa ngħaddu l kelma lil Kummissarju Malmstrom. Sinjor President, nixtieq nifirħilkom għas sena l-ġdida u qed inħares lejn kollaborazzjoni fix xagħar li fadal f'din il-plenarja u insomma fi żmien li hemm. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Parlament Ewropew, il-Kumitati u Sur Berger u Sur Santiago Fisas Aksela għal rapporti li għadhom kif ippreżentaw u l-implementazzjoni tal-pilastru tal-kummerċ ma' l-Amerika ċentrali u eh, l-ftehim kummerċali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolumbja u l-Peru dan huwa kontribut tajjeb biex nevalwaw riżultati ta' dawn il-ftehimiet. Il-Kummissjoni din sena qed nidu wkoll evalwazzjoni komprensiva ta' dawn iż-żewġ ftehimiet. Kif qed sew f'dawn ir-rapporti l-implementazzjoni mxiet tajjeb u kellha impatt pożittiv fuq il-kummerċ bilaterali minkejja il-kuntest kollu. Fl-istess ħin, irridu nagħtu attenzjoni għall-implementazzjoni tal-dispożizzjonijiet tal-kummerċ u, u dak li għandu x'jaqsam kol max-xogħol fl-Amerika Latina. Kien hemm l-istabilizzazzjoni tal-Kunsil tax-xogħol Fil-Gwatemala, per eżempju, l-Kummissjoni ta' ukoll fondi għal avvenimenti fuq ir-responsabilità soċjali, saħħet ukoll il-gruppi ta' pariri u anki l-Uffiċċju Reġjonali tal-ILO l-Kolumbja u l-Peru għamlu wkoll progress rigward l-implementazzjoni effettiva dwar l-SDGs. Il-kuntatt mal-Peru kien intensiv ħafna jiena bat itra l-Ministru tal-Peru eh, fl-Ulju li għadda dwar in-nuqqas ta' protezzjoni għad drittijiet tax-xogħol u anki għall standards li għandhom eh, fil-kummerċ u l-investiment u anki l konsultazzjoni mas soċjetà ċivili. Il-Peru eh, ħasem attiv ħafna e, fid-diskussjoni laqal kritika u kena riżultati pożittivi. naraw l-importanza ta' konsultazzjonijiet mas soċjetà ċivili. Kien hemm progress hawnhekk ukoll is-sena li għaddiet il kolumbija għamlet grupp speċjali u l-Peru dedika diskussjonijiet fuq ix-xogħol u fuq l-ambjent eh, b'responsabilità. Irridu nkomplu naħdmu f'dawn l-oqsma u nkomplu naħdmu mal-pajjiżi skont il-pjantazzjoni illi fih 15 il-punt li ġie ppreżentat fi fran li għadda. ċertu kwistjonijiet kienu koperti b'mod parzjali fil-ftejmit, jew kella le il-kwistjonijiet dwar is-sessi u kapitlu sieħ fuq l-investiment. Dan naturalment minħabba l-età tal-ftehim għax dawn ġew konklużi fl-2010. Jiġifieri issa rridu naraw kif nistgħu nkomplu b'dawn l-isfidi fil-futur. Fl-aħħar, jiena nixtieq nisħaq li aħna fid-dawl ta' sitwazzjoni politika ta' sfida li hemm bħalissa eh, fir-reġjun Andjan u fl-Amerika ċentrali, importanti li l-ftejmiet it-tnejn jidħlu fis-seħħ b'mod sħiħ. Ġifieri aħna appoġġjaw il-Parlament Ewropew biex nikkritikaw il-pajjiżi li ma rattifikawx il-ftehim. Jiena nħares il qudiem lejn dan id-dibattitu. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju Malmstrom, issa l-Onorevoli Sala Franka għal-minuta. Grazzi ħafna nishtiqn. Eh, Nirringrazza l-rapporter għal-ħidma eh, tiegħu ovvjament. U f'dawn iż-żewġ ftehimiet għax dan huwa strument importanti ħafna ċittadini tagħna, għall kumpaniji tagħna u Ovvjament eh, kontribwejna hekk biex ikollna ordni kummerċjali internazzjonali iktar ġust, speċjalment bil-miżuri tal-protezzjonizmu attwali. Aħna għandna bżonn intejbu l-vantaġġi kummerċjali u għandna bżonn intejbu wkoll il-proċediment tagħna. Sinjura Komissarju, hemm bżonn illi ngħidu li hemm tliet pajjiżi li ma ratifikawx. Fil-każ tal-Kolombja, qegħdin naraw is-sitwazzjoni terribbli wkoll fil-Venezwela u għalhekk il-President tagħna kien eh, esprima s-solidarjetà tiegħu fil-proċess ta' demokrazija eh, fil-Kolombja u anki s-sitwazzjoni terribbli tan-Nikaragwa hemm bżonn insemmuha. Grazzi ħafna, Snura President. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fernandez għall-SND, Sinjura Komissarju jiena wkoll l-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħ li żewġ rapporter u nirringrazzjahom ħafna tal-imġiba pożittiva ħafna tagħhom li wassal għal konsens eh, wiesa. Hemm bżonn li nikkonfermaw li dawn huma ftehmiet pożittivi. L-applikazzjoni ta' dawn il-ftehmiet kummerċjali tal-Unjoni Ewropea mal-Kolombja, eh, Peru, pajjiż oħra tal-Amerika eh, tisfel, hemm bżonn l-ewwel nitkellmu fuq il-valuri Iż-żewġ eh, ftehimiet juru alleanza tal-multilateralizmu tal-integrazzjoni reġjonali bħala pilastru tal-iżvilupp sostenibbli u l-ftehim dawn il-ftehim huwa l-ewwel wieħed reġjonali li ffirmat l-Unjoni Ewropea mal-Peru u mal-Kolombja u mbagħad l-Ekwador ukoll u għalhekk mill-lat ekonomiku l parti kollha eh, sfruttaw l-opportunitajiet kollha, l-vantaġġi kollha, id-diversifikazzjoni tal-ekonomiji, pereżempju anki l-materja prima, illa issa dak li huwa r-revendikazzjoni soċjali sa difiża tal-żvilupp sostenibbli nixtieq nidentifika l-fatt illi fiż-żewġ ftehimiet wasanna għal ftehim wiesa ħafna kien hemm kurituri ta' dijalogu rispettużi tal-valuri umani, soċjali, tax-xogħol u favur l-ambjent. Fil-Peru soċjetà ċivili qed tuża wkoll ehm, biex affarijiet li l-qasbis konna ħsibna qabel u għaldaqstant il-pajjiżi kollha hemm bżonn ikollhom gruppi kostituenti biex ikun hemm il-parteċipazzjoni tal-soċjetà ċivili għax meta naraw mowġ ta' nies fl-Amerika ta' isfel illi jippruvaw eh, jimxu lejn ħajja aħjar jew pereżempju meta jkun hemm difiża ta' drittijiet fondamentali fin-Nikaragwa, aħna hemm bżonn inkunu konxi tal-istrumenti li jġibu magħhom iftemiet kummerċjali u għalhekk il-grupp tal-SND jitlob għal iktar sforzi biex ikun hemm implementazzjoni sħiħa ta' dawn il-ftehimiet u għar revizjoni tagħhom biex ikunu iktar inklużivi, iktar effiċenti biex ikun hemm kapitlu fuq l-SMEs, kapitlu fuq il-ġida kontra l-evażjoni fiskali, kapitlu ieħor fuq il-kummerċ uh, u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u ikoll ikun hemm il-klawsla fuq l-iżvilupp sostenibbli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 Politika ta' kummerċ ħieles ibbażata fuq regoli hija storja ta' suċċess ta' l-Unjoni. Dejjem qed isir kompetenza tal-qalba tal-Unjoni Ewropea. Mal-Ġapan aħna iffirmajna wieħed mill-aktar FTAs moderni fid-dinja. Din inħarsu lejn kwistjonijiet bħal sostenibilità u xiri pubbliku. Il-ftehim mal-Kolumbja u mal-Peru Issa qiegħed punt importanti tal-implementazzjoni qed nitkellmu fuq valuri komuni għaċ-ċittadini, għal eh, ħaddiema, għal pajjiżi żgħar, pajjiżi kbar, irridu nagħtu futur lil insieħba tagħna. Din hija xi ħaġa importanti għall-Ewropa għaliex iċ-Ċina hija aggressiva ħafna qed tħares Eh, lejn is-swieq fejn tista' tbih il-prodotti tagħha. Importanti li konna politika bażata fuq il-valuri. Fil-Kolumbja il-proċess isu waqaf imma l-Kolumbja hija fil-fatt il-pedament tar-reġjun kollu. Is-swieq kollha fl-Amerika Ċentrali ma jistawx intelqu mill-Unjoni, il-ftehim ta' assoċjazzjoni mhux dejjem jaħdem tajjeb fil-qasam ta' kummerċ. U l prodotti Ewropej u s servizzi Ewropej xorta m'għandhomx aċċess sodisfatt sodisfanti għaswi Amerikani. Aħna nixtiequ naraw kooperazzjoni kostruttiva u titjib fil-futur. L-Ewropa trid tkun unita illi toħloq ambjent tajjeb. Issa għal minuta u nofs se nisimgħu lis sinjura Hawtela mill-grupp tal-ħodor. Kummissarju, President, eh, ftit inkonvenjenti illi nitkellmu dwar żewġ pajjiżi daqshekk differenti, il-Kolumbja, l-Peru u l-Amerika Latina, nixtiequ illi kieku nżommu ma' tradizzjoni illi nitkellmu fuq pajjiżi eh, individwali ħalli nkunu aktar preċiżi dwar ir-rapporti, ħalli nkunu nistgħu diskutu fid-dettall ukoll. Imma insomma nixtieq nirringrazzja Sur Bega għal rapport bilanċat ħafna li jagħmel fuq l-Amerika ċentrali. Aħna qegħdin naraw eh, punti importanti ħafna hawnhekk, pereżempju li qed insemmu il-żoni eh, ta' produzzjoni speċjali. Però nixtieq ukoll nuri t tħassib tiegħi fuq l-iżvilupp fil-Gwatemala l-espansjoni tal-Kummissjoni Internazzjonali fuq l-impunità eh, din hija xi ħaġa ta' detriment għal pajjiż ukoll. U naħseb irridu nkunu ftit aktar stretti fuq sviluppi ta' dan it-tip. Jiena naħseb illi tajjeb li nattivaw ukoll il-klawżola fuq id-drittijiet tal-bniedem. Kummissarju, jiena nixtieq nisma' minn għandek dwar l-ilment mill-trade unions peruvjani fuq eh, l istandards ambjentali imnaqsa skont kif jaħsbuha huma huma qed jgħidu li dan minħabba l-FTA. Kif il-Kummissjoni qed tilqa dan l-ilment min-naħa tal-trade unions peruvjani li qed jitnaqsu l-standards li għandna fl-ambjent? Grazzi. Elnézést kérek. meg. Most pedig szólítom Helmut Scholzot, parancsoljam. Skużawni, minuta. Mela, Sur Helmut Scholz miss issa. Grazzi ħafna President, grazie Kummissarju. Mela, is-sena 2019 għalqet ġimatejn u inqatlu diġa sitt persuni fil-Kolumbja. Jiġifieri il-til għadu għaddej mill-2018 u allura għalfejn qed niddiskutu dan il ftejim mal-Kolumbja Din hija xi ħaġa importanti l-politika tal-kummerċ tagħna hija bbażata fuq il-valuri. Il-ftehim għandu jiġi sospi sakemm ikun hemm titjib fid-drittijiet tal-bniedem. Dak li ġara sissa ma tantx benefika liċ ċittadini tal-Kolumbja. Jekk aħna sebqgħu nattivi bħala l-Unjoni Ewropea qegħdin friskju li tkompli il-vjolenza u jkompli l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem mhux biss fil-Kolumbja imma anke fir-reġjun tal-Andes. irridu nkunu mħasba wkoll dwar id-deċiżjoni tal-President tal-Brażil illi jidħol f'kunflitt mal-popolazzjonijiet indiġeni fil-foresta tropikali. Din għandha dimensjoni globali fil-fatt. Ġifieri Ma nistgħux ninnegozjaw ma' persuna li jitkellem dwar id-drittijiet tal-bniedem u termini dwar l-ambjent bit-termini tiegħu. Grazzi ħafna, grazzi tal-eżammejt mal-ħin tiegħek, issa minuta għal-Sinjura Jamé. President Assis kollegi, qegħdin naraw cocktail esplussiv minħabba il-Mercosur se jkun hemm konsegwenzi ħżiena ħafna territorji eh, tagħna mħabba l-banana, t-sokkor u s-saħħa tal-konsumaturi b'mod ġenerali. Il-Kolombja ta' fuq il-koll ma jirrispettax il-liġijiet ambjentali jew tas-saħħa jew tad drittijiet tal-bniedem, tad drittijiet tat-trabi, laqas tax-xogħol. Hemm nies jiġu assassinati, hemm il-kartels tad-droga dejjem jiżdiedu. Fil-Peru kważi 3 miljun tfal minn 6 sa 17 il-sena jaħdmu mingħajr protezzjoni soċjali lanqas minima intkom qegħdin tiżviluppaw lil sira hawnhekk u ċ-ċittadini tagħna u s-saħħa tagħna qed teqirdu l ferat tagħna kom qed tagħmlu xejn tajjeb. Kollox għal liħ tal-kumpaniji multinazzjonali u kontra l-popli. Adri kiene, ossan kazi konni parbol parancsoljon. Grazzi, is-Sinjura Andi Rikina. President kollegi, il-Peru hija waħda mill-aktar pajjiżi sviluppati fir-reġjun li qed jiżviluppa il-Kolumbja tiġi wara. Għalhekk l-implementazzjoni tal-ftehim eh, ta' kummerċ ma' dawn il-pajjiżi hija xi ħaġa importanti ħafna. Aħna nappoġġjaw il- ftehim ta' paċi mal-Kolumbja u importanti li nużaw ukoll daw il-ftehimiet biex naslu għal ftehim liħor. Iż-żewġ pajjiżi għandhom impatt kbir mill-kriżi li hemm fil-Venezuela wkoll qed jilqgħu ħafna migranti minn hemmhekk u wieħed irid japprezza. Madana kollu il-ftehim jibqa' miftuħ għal eh, pajjiżi l-oħra fir-reġjun. Jiena nixtieq Nirringrazzja l-kollega Santiago Pizas għal rapport komprensivi li jkopri oqsma fejn irridu naraw aktar progress. Barra minn hekk naraw lista ta' oqsma li jistgħu jiġu inklużi fil-ftehim, pereżempju l-ġlieda kontra il-korruzzjoni u l-evazzjoni ta' taxxa. Importanti li konna klawzola ta' reviżjoni ejja naħtfu din l-opportunità. Grazzi ħafna. Issa is sinjur Gras van der Heinz. Mikrofonu għal-kellim. Komissarju, kollegi, l-implementazzjoni tal-kapitlu ta' sostenibilità mal-Kolumbja mhux qed jaħdem kif suppost. Hemm ksur kontinwu ta' drittijiet tal-bniedem sitt individwi ġew maqtula riċentement u allura hawnhekk iridu nindirizzaw dawn l-affarijiet irridu nassiguraw li l-kapitlu tas sostenibilità jkun sorveljat kif suppost ikun hemm viġilanza fuq dan kollu. Hemm bżonn ta' roadmap biex aħna inżommu mal-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem. U allura huwa importanti immens li nitkellmu fuq l-implementazzjoni tal-ftehim u l problemi għandna ngħiduhom kif inhuma. huma Barra minn hekk rigward is-sanzjonijiet, rigward il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, il-ksur fil-qasam tal-ambjent, huwa neċessarju li jkollna sistema ta' sanzjonijiet li tkun fil-kapitlu ta' sostenibilità. Grazzi ħafna tal-li mal-ħin li kellek. Issa il-kelim Sanchez kaldenti. Kutimos sobre. Din diskutu fuq kif nistaw eh, nitkelmu fuq dawn il-ftemiet, imma eh, ftemiet kummerċali għanna bżon nitkelmu wkoll fuq drittijiet fondamentali tal-bnidem fil-Nikaragwa, l-Honduras, eżempju l-espulsjoni wkoll tal-Kumitat eh, fuq id-drittijiet umani wkoll. U l-iktar ħaġa li sowitna qalbna huwa dak dawk li benefikaw mill-korruzzjoni u għalhekk hemm bżonn illi ngħidu li hemm ħafna kumpaniji offerat Ewropej li jagħmlu parti minn din il-korruzzjoni u għalhekk eh, dan il-ftehim il kummerċjali biss huwa operazzjonali u dan huwa mudell eh, li huwa u bista il-sira u għalhekk kummerċ illi jimponi da kollu fuq eh, u ma jinjora klawżoli li jistgħu jkunu ta' dritti tal-bniedem, ġifieri hemm bżonn illi il-test ikun ċar imma ma jitkellem xejn fuq id-drittijiet tal-bniedem il-każijiet tant negattivi u ħorox li jeżistu f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu l-kelma l-Onorevoli Kolombier, grazzi ħafna fuq kif kull eh, ftehim kummerċjali u pajjiżi terzi u għaldaqstant deficit kummerċjali enormi eh, għal svantaġġ tal-Unjoni Ewropea u għan fluss kummerċjali defiċenti u m'hemmx protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografiċi tal-prodotti Ewropej. U għalhekk anke l ftijiem tal-Mercosur eh, nistgħu naraw ukoll li hemm ħafna affarijiet mċajprin il Ovvjament l-Amerika tisfel parti mill-kooperazzjoni wkoll anki pereżempju fuq Monsanto fuq il-sukarne tal-Messiku illi għaddi minn Nikaragwa u hemm ukoll il-kanal ta' Panama fejn għaddu wkoll dawn it-tip ta' prodotti eh, negattivi u għalhekk dan skapitu tal-agrikoltura tagħna, tal-indipendenza, tas-saħħa tal-ikel tagħna kif ukoll tal-interessi kummerċjali tagħna. Grazzi ħafna. Issa Sur Mato, grazzi ħafna. Aħna ovvjament dawn il-ftehimiet saħħu l-kooperazzjoni biex ikun hemm iktar kummerċ ġust, inklużiv u żvilupp sostenibbli. U għalhekk għall partijiet kollha hemm bżonn ngħidu li ovvjament hija l-agrikoltura illi tħallas il-kont. il kont meta nitkellmu pereżempju fuq it zokkor issa jekk niġu fuq il-banana pereżempju nitkellmu fuq il-banana bżonn ta' klawżla ta' gwardja biex ma jkunx hemm effetti negattivi fuq il-produtturi tagħna imma m'hemm xejn attivat għall-ista. Ħanatu eżempju f'Settembru tal 2018 u pereżempju il per marru li lin eh, mill-livell minimu li suppost kellhom. Imma dawn għamluh ukoll pajjiżi oħra għal erba' snin u ovvjament dan huwa ta' tħassib għall produtturi ta' banana fl-Unjoni Ewropea u għalhekk nittama illi jkun hemm miżuri adegwati li jkompanjaw dawn il-ftehmiet. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Atondo. Għall-SND, grazzi ħafna President. L-Amerika tis l-iktar msieħeb fondamentali għall-Unjoni Ewropea ġeopolitiku kif ukoll kummerċjali. Dawn il-ftehimiet ma jfaċilitawx ovvjament ix-xogħol tar-rapporters li kellhom l-intelligenza illi jipproponu tekst. Imma L-importazzjonijiet tagħna mal-Kolombja huma marbutin ħafna mal-ftehim ta' paċi. L-Unjoni Ewropea għandu bżonn eh, jifhem l gvern eh, ta' dan il-pajjiż mħabba l-vjolenza, mħabba d-difiża ta' dritti tal-bniedem għax dak li qed jiġri hemmhekk mhuwiex kompatibbli mal-ftehim kommerċjali li għandna mal-Kolombja. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn ikun hemm rabta bejn dawn il-ftehimiet. U fl-Amerika ċentrali kif intqal speċjalment fin-Nikaragwa, Honduras, Guatemala, tret pajjiżi eh, foqra ħafna problemi interni ħafna bżonn ngħinuhom u iktar minn ninkastigaw għandna bżonn ngħinuhom. Għandhom bżonn dawn il-ftehimiet ikunu strument biex dawn il-pajjiżi jkunu tassew demokratiċi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek issa l-Onorevoli Valeza fissem il-PPE l-Amerika Latina u l-Ewropea għandhom potenzjal kbir għal dawn l-isfidi globali, speċjalment il-kummerċ. U għalhekk għandna bżonn insaħħu dawn ir-relazzjonijiet permezz ta' dijalogu fuq eh, l-inklużjoni u relazzjonijiet kummerċjali. Kif qegħdin naraw eh, rada r doppjar tal-kummerċ l-Unjoni Ewropea għandha f'temmiet preferenzjali eh, ma' l-biċċa kbira tal-pajjiżi tal-Amerika tisfel kif ukoll tal-istati tal-Karajbi kif ukoll il-fti eh, dawn il-ftehmit mal-Kolombja u mal-Peru illi jipprovdu għal-liberalizzazzjoni permezz ta' żona ta' kummerċ ħieles għandi bżonn intenni ħafna illi l valuri strateġiċi tal-ftehim jestendu li lin mill-sfera tal-kummerċ għax jagħtu wkoll bażi għal kooperazzjoni, pimpen, għal drittijiet soċjali, drittijiet tal popli indiġeni tal-bdiewa u tal-ambjentalisti. Ovvjament dan ifisser li jkun hemm iktar attrazzjoni għall-investiment f'dawn il-pajjiżi u tgħin il-kumpaniji lokali biex eh, jiżviluppaw ruhom. U hija opportunità wkoll għall mexxej tal-Unjoni Ewropea biex eh, jeżiġu li jkun hemm tkabbir jġib eh, miegħu benefiċċji ġeopolitiċi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Van Ken Dendelere. Grazzi ħafna. Bħala Belġan u bħala membru tal-Komitat jina nitkellem f'dan id-debatt taħna naqblu mal-kummerċ ħieles għandna bżonn niżviluppaw il-kummerċ mal-imsieħba tagħna dak li qed tagħmel il-Kummissjoni imma nistennew l-istess ambizzjoni mill-imsieħba tagħna u hemm sorpriżi kbar li wieħed jara illi l-Kolombja eh, ma raċ pereżempju li tirrispetta ir-regoli ir-regola u l-miżati huma żgħar ħafna imma għandna bżonn li naslu għal ftehim Din hija xi ħaġa tista' eh, teqret il-futur taċ ċittadini tagħna tal-ħaddiema tagħna għax għandna bżonn naġġustaw l-affarijiet, naddattaw ruħna. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tagħmilha ċara li aħna ngħinu lil kulħadd, kbar u żgħar. Forsi jekk bidwi qed jiġi eh, trattat ħażin għandna bżonn inħarsuh u l-Kummissjoni din għandha bżonn tagħmilha ċara u għandna bżonn nittrattaw dan affarijiet fuq ix-xena internazzjonali. Grazzi ħafna. Issa għandna l-sessjoni ta' kaċ zijaj, imma ovvjament il ħinet qed jaffesso għax għandi sitt talbiet u jekk joġobkom żommu mal-minuta għax hekk le maħ nisser nixxu l-ewwel kellim jekk joġbok. Mela, l onorevoli Milan Mon. Aħna għalejati naturali tal-pajjiżi tal-Amerika tisfra għandna bżonn insaħħu ir-rabtiet ta' bejnietna. Għandna bżonn nagħmlu hekk billi niddefendu l-ftehmiet kummerċjali ma bżonn ikunu bilanċati. Il-ftehmiet mal-pajjiżi eh, tal-Amerika tisfel ifissu modernizzar progress ekonomiku, diversifikazzjoni tal-esportazzjonijiet Bħala stat membra għandna bżonn nesportaw ukoll ovvjament skont il-konsum interna anke fid-dawl tal-kriżi. Għandna bżonn ta' konsolidazzjoni fiskali u għalhekk hemm bżonn dejjem ta' swieq ġodda. Nixtieq nagħlaq billi nerġa' nitlob l-konklużjoni tan-negozjati tal-ftehmiet għall-Mercosur. Ovvjament, il-Sinjura Malmström għandha rwol tajjeb tagħha u tina din l-opportunità storika għandna bżonn nisfruttawha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Lopez Aguilar. Grazzi ħafna xna President, Sinjura Komissarju, mm, aħna appartitarji ta' dak li qed jiġri mal-Amerika t'isfel. Soċjalista Spanjol. Aħna napoġġaw bir u għalhekk l-Amerika t'isfel imsieħeb tal-Unjoni Ewropea imma pereżempju nitkellmu fuq l-Gżejjer tal-Kanarja, l-żona ultraperiferika u fuq l-impatt li sta jkun hemm fuq prodotti li jkunu sensittivi ħafna għax aħna naraw li hemm bżonn ta' klawsula ta' salvagwardja kummerċjali illi eh, tantiċipa eh, il-kumpens li hemm bżonn fuq prodetti sentittivi għal żoni ultraperiferiċi u għalhekk huwa importanti għall unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea tas-sow għamda bżonn twet u mbagħad tagħmel dak li wedet għax hekk le dan ikun skapitu tal-żoni ultraperiferiċi l-Unjoni Ewropea għandha dan l-obbligu li tagħti l-kumpens. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna, President, dak li niddiskutu hawnhekk huma ftehimiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Amerika t'isfel u l-ftehimiet ta' assoċjazzjoni wkoll mal-Amerika ċentrali ma' dawn il-pajjiżi ovvjament għandhom bżonn nirrispettaw ċerti kundizzjonijiet, ċerti dispożizzjonijiet il-protezzjoni tal-ambjent għandhom bżonn jiżguraw ruhom ukoll illi jkun hemm ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem anke l-istandards fuq il-postijiet tax-xogħol bżonn jiġu rispettati għax-xekk le se jkollna social dumping serju. U huma kollha kwistjonijiet li għandhom bżonn jiġu konsidrati b'ċerta gravità. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tinsisti illi jkun hemm il-protezzjoni tal-popli indiġeni ma jkunx hemm min jaħtaf l-art u li l-kumpaniji multilaterali ma jkunux jistgħu jiġu permessilhom li jagħmlu dak li jridu hemm bżonn messaġġ jitwassal fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u ċar daqs il mill-pożizzjonijiet adottati li hemm numru ta' ehm, reperkussjonijiet negattivi għall ekonomija Ewropea għandna bżonn nikkonsidrawhom ukoll biex hekk nkunu nistgħu nimplementaw dawn il-ftehimiet kummerċjali b'mod effettiv. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss. Signora President. Eh, f'dan il-Parlament għandna bżonn li konna diskussjoni fuq kull reġjun, kull żona territorjali. U mhux dan id-dibattitu eh, fuq dawn il-pajjiżi kollha ta' dan il-kontinent għax dan huwa biss importanti għalihom u għalina. U għalhekk għall-grupp tagħna jidrilna li huwa importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea jkollha monitoraġġ għal konklużjoni għax jekk le aħna neżiġu illi jkun hemm din l-implementazzjoni u għalhekk kienet nagħmel referenza b'mod konkret fuq il-ftemi tal-2013 mal-Kolombja u Peru f'dan il-Parlament. Ma kien hemm oppożizzjoni wkoll ta' ħafna mill-soċjetà ċivili ta' dawn il-pajjiżi qed nagħmel referenza hawnhekk għas-sitwazzjoni tal-Panama illi sinċerament insejnija in Eh, fir-rapport fuq l-Amerika ċentrali, l-vora hija ċentrali eh, mħabba l-Fiscal eh, Paradises, mħabba l-Panama Papers, u għalhekk nitolbu reviżjoni u l-ġlida kontra l korruzzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-evażjoni tat-taxxa. U għalhekk aħna nixtiequ pereżempju li jkollna l-barana mill-Honduras, aħna nixtiequ li jkollna prodotti imma ma rridux il-ħasil tal-flus fil-Panama. Grazzi ħafna. Issa għal catch the eye inkomplu bil-kellim li jmiss Julie Ward. Grazzi ħafna, Signora President. Ma nistawx ikonna dibattitu fuq il-ftehmiet kummerċali mingħajr ma niddiskutu s-sitwazzjoni ta' tħassib kbir fin-Nikaragwa fejn attakki kontra l-stampa indipendenti u l-ħin li l-ħna kritiċi fis soċjetà tisiru ferm iktar intensivi b'teddid ta' vjolenza reali kontra l-ġurnalisti u l-NGOs mod partikolari il-libertà tal-istampa waħda eh, silsla tal-ekonomija u għalhekk l-Unjoni Ewropea bżonn tuża l-influenza politika tagħha biex tiżgura illi l-imsieba tagħha jirrispettaw id-drittijiet fondamentali tal-bniedem il-Komissjoni tajt li tajjeb li kon daw ftehim, meta x'nisu nippromovu dritti tal-bidda fuq level internazzjonali, ma ma nixed naraw ir-riżultati l-Unjoni Ewropea hemm bżonn twaqqaf il-prioritizzazzjoni dawk l-investituri għax għandna bżonn li konna dan tħassib fuq id-dritti tal-bniedem għandna bżonn eh, regoli vinkolanti fejn dawn il-kumpaniji rispettaw drittijiet tal-bniedem. Għandu urġenti ħafna waħna f'dan il-Parlament votajna f'Ottubru u għalhekk ħen għamlu dak li wedna. Dziękuję bardzo pani poseł. Dobry wieczór. Witam serdecznie panie, witam. Grazie ħafna, lil Mela, jiena kont qed nara fuq l-internet u nista' ngħidilkom l-Parlament renju Unit ma ċettax il-ftehim ta' Brexit u Brexit se jkun hemm dibattitu għada fuq dan il-punt u vot ta' tal-fiduċja fil-gvern fir-Renju Unit qed ninformakom dwar dan għax forsi ma ma tafux dwar dan ringrazzja lilkom fil-kaċ tiegħi issa l-kelma lill-Kummissjoni Sinjura Malmstrom għandek il-kelma. Grazzi ħafna sur President. Aħna illum maħniex qed niddiskutu l-tejn ta' Mercosur. Sissa m'għandniex eh, ftehim iżda jiena nkun kuntenta nerġa' lura fil-plenarja meta jkollna dan il-ftehim tal-waqt nittama' iżda aħna niddiskutu dawn iż-żewġ ftehimiet eh, skont eh, fidejkom biex torganizzaw dawn id-dibattiti. Il-Kummissjoni għadha kif tnediet il-tejjiet tal-evalwazzjonijiet tal-żewġ ftehimiet u aħna se nħarsu lejn ehm, kull pajjiż dwar dan aħna nistgħu ngħidu li dawn il-ftehmiet eh, kienu kellhom suċċess ukoll. Iżda qatt fadal ħafna xi jsir u kif intqal mill-żewġ relaturi rridu nifokaw fuq l-implementazzjoni għad fadal xogħol x'nagħmlu fuq l-SMEs kif għettu aħna fokajna biex nagħtu iżjed ehm, attenzjoni għall-SMEs permezz ta' informazzjoni dedikata fuq il-website tagħna, fuq id database tagħna, bl-aħħar eh, informazzjoni dwar it tariffi, dwar ir-regoli tal-oriġini, statistika u ħtiġijiet oħra. U qed nippruvaw ikollna l-kumpaniji ehm, ehm, li jkunu qed jaħdmu mal-kumpaniji tal-Amerika Latina. Dan il semiet huma ftit antiki um, tlesta u kważi għaxar snin ilu, illum il-ġurnata konna nżidu affarijiet oħra fihom. U eh, l mal t tagħna dwar kif għandna namlu dan fl-istadju fil-ġejjeni għad eh, fadal ħafna tħassib tal-dritti tal-nidem dawn il-pajjiżi, is-sitwazzjoni fin nikaragwa pereżempju hija ta' tħassib kbir semmejnieh minkejja dawn il-ftemiet għandna strumenti oħra li nistgħu nużaw biex nindirizzaw dan l-affarijiet barranin se jiddiskutu Nikaragwa fil-ġimgħa d dihla U se jkun hemm staqrija wkoll f'dak il-punt. Qed insemmu id-dialogu ta' drittijiet ta' bniedem fuq bażi regolari u qed Eh, aħna impenjati ma' dawn il-pajjiżi iżda m'għandniex niġħdu li kien hemm progress. Jiena kont qed naħdem partikolarment ma' Peru li eh, fuq il-kwistjoni li Sinjura Hawtala semmit fuq il-kwistjoni tax-xogħol u qed jibdew jimpenjaw ruħhom mal-soċjetà ċivili.